Il-Presidente. Il-President. Andiamo. Kolleghe e kollegi, prendiamo. Kollegi, poġu bil-qeda, jekk joġobkom. Essa, nkomplu bis-seduta. unħabrilkom il-rizultat ta' tini votazzjoni għal viċi presidenti. Numru tal-votanti 679, nullissa 16, ivvotaw votaw 663, maġġoranza saluta 332. Il-kandidati illi ħadu maġġoranza saluta huma eletti huma l-onorevoli Kolajja u l-onorevoli Papa di Mulis. Rispettivamente illi, illi ġabu dawn il-voti li senajt. L-onorevoli Kolajja 426 u Papa di Dimulis berma mija u vot wieħed. Il-kandidati l-oħra, Castaldo ġab 84, Krasnodevski 261 u Bizzotto 142. Nifraħ naturalment lil, lil dawk li ġew eletti għall artikolu di... Skont l-artikolu 17, paragrafu 2 ta' regolament, fuq il-preċedenz, l-ordni tal-preċedenza tal-Viċi Presidenti hija determinata minn kif ġew eletti, mill-ordni ta' kif ġew eletti. Mela, għatba għanna eh, pozizjoni wahda għal Viċi President x'neleġġu u allura irridu namlu eh, votazzjoni oħra, it-tielet votazzjoni għal viċi president wieħed. Niproponi li l-awla jekk mawx obġezzjonijiet illi namlu votazzjoni elettronika. Iġifiri votazzjoni nominali. Però sono pero dana nistan nitolbu formalment. Aw oġġezzjoni għal din il-proposta? Non vi sono. Mawx oġġezzjonijiet kontra din il-proposta? Huwa ovvju li mawx. Allora jiena nista' nikkonsiderhom validi l-istess kandidati ta' tini votazzjoni jekk jekk ħadd ma jitkellem ifisser illi l-istess kandidati li użajna fit-tieni eh, votazzjoni għadhom validi. Però hemm bżonn nitlobkom, nistaqsikom biex inkunu trasparenti sal-aħħar jekk il-deputati kollha li huma preżenti hawnhekk għand kantkomx il-karta tal-vot ma'kom biex ikun nistgħu nagħmlu l-votazzjoni elettronika. Mela, allura kollha kemm aħna eh, għandna l-possibilità li nivutaw bil-mezz elettroniku. Il-kollega għandu il-mikrofonu. President, aħna għanna l-informazzjoni fuq il-rizultati. Nistaw namlu 10 minuti ta' pauza għal dawn l-arraġamenti tekniċi, 10 minuti biss. Eh, prego, onorevole. Eh, President Zanni, eh, aħna identità u demokrazija nitolbu li nkomplu bl-istess mod bħal ma minna bil-votazzjonijiet l-oħra, bil-mod bil-miktub. Allura fuq il-proposta tal-vot elettroniku nistaw nivutaw fuqa fil-flawla issa, nivutaw fuq din il-proposta. Aw xaħat li jishtiq jesprimi ruħu a favur tal-vot elettroniku, le mux qed mhux bil-votazzjoni. Xi ħadd umu jajdinna jgħidilna jiddikjara li huwa favur li nagħmlu voto elettroniku. Xaħat ħadd jitkellem fuq dan? Korbet. Iva, Sur Korbet. Iva, President. Jiena naħseb illi jekk nagħmlu hekk nifrankaw ħafna żmien għandna sistema u drabi oħra taħdem tajjeb jibqa' Eh, votazzjoni segreta u kullħat huwa kuntent biha għax nagħmluha malajr din il-votazzjoni b'dan il-mod. Mela, nivvotaw issa fuq il-proposta ta' vot elettroniku. Min huwa favur jollu jdejkom, ollu jdejkom. Min huwa kontra? Min jastieni? Tajjeb, mela il-proposta ġiet aċċettata. Però biex nirrispondu issa fuq il-mistoqsija tal-kollega ta' qabel biex namlu pawza ta' 10 minuti, mela nistaw namlu pawza ta' 5 minuti u bad namlu l-votazzjoni elettronika. Grazie.